Il-minuti tal-laqa tal-bdira huma d-disponibilta tagħkom għandkom xi oġġezzjonijiet tal-minuti jidher li le tajjeb wisma nistgħu nadottaw il-minuti. Sinjuri l-ewwel punt tal-aġenda tagħna